għanna ftit żmien għandu jkollna riżoluzzjoni f'isimna, f'isem il-Parlament. Grazzi tassew. Forsi għaw xi ħadd ieħor li jixtieq jgħid jew jitkellem kontra din il-proposta? Ma jidhirx li hu l-każ mela aħna ser nivvotaw għal din il-proposta. Minu favur? Grazzi tassew, minu kontra? Astenzjonijiet? Eżis kollegi, din ġiet aċċettata. U aħna ser niddiskutu dan il-punt fit tmiem ta' sessjoni l-erba. Għanna slot fit tmiem tal-ġurnata ta' sessjoni tal-erba għandaħlu għammek. Mela dak kollox, irranġajna. Wissa issa nistgħu ngħaddu għall-ewwel punt li hija isħubija tas-sajt bejn l-Unjoni Ewropea u l-Marokk. I'm not sure of that, but still. If you want to leave us, colleague. Jekk intom tridu ma tibqawx eh, fil-kamra miex soluzzjoni tajba, pero xorta waħda katamlu hekk ħaffu passo, paskom. u t-għodux tqodux diskutu l-affarijiet tagħkom fil-kamra kmintom ser tibqaw għas-sessjoni. Okay, uh, dear friends. Tajja pwis, eżiz ħbib, ħanibdow il-diskussjoni tagħna. Il-kollega Karl Haglund, jekk joġbu, kollega ser ikollok żewġ possibilitajiet biex titkellem għaliex inti rapporter u l-awtur ta' dan il rapport Tixtieq tuża l-ħin tiegħek kollu f'daqqa? Għandek sitt minuti kollha f'daqqa. Jekk joġbok, il rapporter Tista' tibda. Thank you, Mr. Chair. Grazzi, President. Għaniħu din l-opportunità biex nipprezenta żewġ kwistjonijiet f'daqqa kif inti proponejt. Permetu li nibda billi nsemmi riżoluzzjoni li l-kollega Aziza tiegħi, Sinjura Franka, Bozzajna flimkien. Għandu x'jaqsam riżoluzzjoni u arranġament kurrenti mal-Marok, xi ħaġa li dibattajna bosta drabi hawnhekk speċjalment f'din l-aħħar sena. Jiena kuntent ħafna li wasanna fi żmien fejn nexxinna nirqobil fost ħafna gruppi fuq il-kontenut ta' din riżoluzzjoni. Naf li hemm riżoluzzjonijiet alternattivi iżda l-messaġġ ewlieni huwa li l-Parlament jixtieq isib ftehim aħjar mal marokk għal ġejjieni. jiena kuntent li flimkien irnexxinna nidentifikaw l-arranġamenti kurrenti mal marokk li huma mixtieqa iżda hemm bżonn li jkun hemm sostenibilità ekonomika u ambjentali akbar meta mqabbel missa. Naf li ħajkun hemm maġġoranza kbira u nittama li dan ikun il-każ fil-votazzjoni fir-riżoluzzjoni. L-Onorevoli Fraga nasab ħajtkellem aktar fuq dan iktar il-qoddim. It-tieni mistoqsija orali titkellem fuq l-istess ħaġa l-istess suġġett inna nitkellmu fil-Kumitat tas-Sajt għal bosta żmien fuq dan is-suġġett u nixtieq nispjegalkom għala e, semmejna dawn ir-riżoluzzjonijiet qed ngħidu li l-arraġġamenti ma tantx huma tajbin u għalhekk rridu nivutaw kontra dan ir-rapport. Meta ngħid kontra, nixtieq ngħid li f'dan iż-żmien ir-rikomandazzjoni inizjali għall kumitat tas-sajt ma kienx li nagħtu approvazzjoni għal dan il-ftehim għaliex tistgħu taqsibu propju fir-riżoluzzjoni qed ngħid ek. U jenet najt li ftejm ta' sħobija tkun propju ftejm ta' sħobija li tkun beneficju għaż-żewġ naħat u sfortunatament bħalissa għanna ftejm fid-dawl tal-evaluazzjoni, il-rapport evaluazzjoni ex post li mhux sostenibli. Fil-fatt, il-rapport evaluazzjoni jgħid li dan huwa l-ikbar pis fuq il-flejjes tal-ftejim ta' sħubija tas sajt fl-Unjoni Ewropea ma' msieħba oħrajn. Il-ritorn għal ftejim li huwa negattiv, l-oħrajn għandhom għandhom liħ pozittiv ta' 40% mentri dan għandu biss 65 ċentezmo għal kull euro investit. U din hija xaġa ħażina ħafna minn ħalla 16 fl-Ewropa. Barra minn hekk hemm ukoll aspetti ekoloġiċi u jiena nħoss li huma aktar ta' tħassib il-prinċipju bażiku wara il-ftejm ta' sħubija dwar is-sajt huwa li ma namlux sajt eċessiv. Ġifiri noqogħdu attenti li nistadu għal-ħut li jgħatem u mux nistadu zzejiet għal-ħut li ħajjeb fl-axar mill-axar. U dan nsibuħ fil-arranġamenti li jem korrenti għalix ġara darba nkun nistaw nevalwaw li minn disa, meħdax disa eh, ma nix tarif u l-istoks l-oħra nafu li hemm sajt eċessiv. Ġifiri mhux qed nagħmlu sajt għal żejjed iżda namlu nagħmlu sajt eċessiv u dan ovvjament huwa insostenibbli ekoloġikament u jmur kontra l-prinċipju tal-ftejmi tal-Unjoni Ewropea li aħna stabilixxejna għal politika komuni tas-sajt u għalhekk irridu t-tibdil. Dawn l-affarijiet spjegati naħseb li waċar li Għanna bżon naddu din il-rizoluzzjoni biex nuru l-kummissarju li għad bil-qeda mek li għandu appoċtana l-ftejim ġdijt iżda fl-istess ħin iridu ftejim aħjar li qis il-problemi kollha li huma stabiliti fil-rapport evalwazzjoni ex post. Fl-istess ħin nixtieq nieħu l-opportunità biex ngħid li mill-punt di vista tal-Parlament il-ħidma għal dan id-dokument ma kienieċ waħda faċli minħabba l-żmien, minħabba ċirkostanzi, minħabba l-Parlament u obbligat li jagħti approvazzjoni għal dawn il-ftejemiet u dan huwa arranġament li ħareġ wara Trattat ta' Lisbona u huwa obbligu responsabilità għalina bħala membri tal-Parlament li neżaminaw dawn l-arranġamenti, dawn il ftejmiet u fid-dawl ta' dak li għamiltu, fid-dawl ta' dak li għamlu żewġ kumitati li ħadmu biex jagħmlu opinjoni fuq dan il-ftejm u għacċar li m'għandniex naċċettaw l-arranġamenti korrenti u għalhekk għandna nivvotaw kontra l-Kumitat Deve u l-Kumitat tal-Budget ta' opinjoniet fuq dan ir-rapport tiegħi u rakkomandaw li ma napprovawx ranġamenti korrenti li hemm bħalissa. Dan huwa sinjal ċar li l-Kumitat Deve u l-Kumitat tal-Budget taw dan is-sinjal. Fil-Kumitat ta' sajt kellna eh, vot ras imbras li spiċċa favur il rapport u jiena ċert li ħajkonem hemm votazzjoni rasembras u koll nar l-erba meta nivvotaw fuq din il-kwistjoni kollha. Nħeġġeġ il-kollegi biex jieħdu responsabilta fuq spallejhom li tina l-Trattat ta' Lisbona u jazaminaw l-arranġamenti kurrenti bir-reqqa u nafu x'inhu l-futur mal-Marokkini, mal-Marok, għaliex den ma jitqis bħala mossa ostili, iżda li naħna nittieħdu bis serjeta fuq kwistjoni tant importanti. Fl-aħħar President nixtieq nirringrazzja l kollegi kollha għal kooperazzjoni li tawni naf li l-approċċ mhux dejjem huwa eh, wieħed li jimxi fl-istess direzzjoni, iżda nixtieq nirringrazzja lil kulħadd għall approċċ kostruttiv li kien hemm minkejja li kien hemm xi differenzi. U nagħlaq l-intervent tiegħi hawnhekk. Grazzi President. Grazzi kollegi. Issa l-Onorevoli Fraga Steves. U kol pal-awtur. Grazzi, President. Jekk illum qegħdin fi sitwazzjoni biex nestendu dan il-ftehim mal-Marok, dan huwa biss il-Kommissjoni ma imxitx mal-weda tagħha li żomm il-mandat ta' dan il-ftehim. Il-flotta ta' sajt mandu xejn x'jaqsam man dan. Jiena nemmen illi dunsibu soluzzjoni ta' din situazzjoni u namlu rapport illi jkun favorevoli. Jiena ma naqbilx ma dawk illi opponu kemm minħabba l-kwistjoni politika tas-Sahara u kemm minħabba r-riżultati negattiva tal-rapport dwar l-evalwazzjoni tas-sajt. Nixtieq infakkarkom li anke fl-2006 fir-rapport dwar il-ftehim tas sajt bil unjoni Ewropea u l-Marok din il-sala kienet ċerta ħafna mill-tip ta' benefiċċji li ħajjieħdu l-popli anke tas-Sahara minn da kollu u kienu nuqqasi ta' dak il-rapport li waslu għal problemi u nuqqas ta' rizultati u wissa jekk nibatu l-flotta ta' sajt lura lej id-darma kunu għadin insolvu xejn, anzi l-erdu nħarsu lejn il-futur tal- Eh, relazzjoni tas sajtana mal-Marok, Sinjura Komissarju, issa għadem situazzjoni illi tlet xhur qabel ma jintem dan il-ftajim u ma nestendu hemm bżonn li jkollna mandat ta' negozjati s-settur. Jinsab situazzjoni ta' inċertezza u għalhekk jidu naħdmu flimkien mas settur tas-sajt tal-Marokk u mal amministrazzjoni differenti sabiex iħejju pjantazzjoni tal-futur huma fil-fatt għamluh dan għal-ġimgħa li għaddiet u resquh fi Brussell. Flimkien ma' Sur Hanglund fi il-liberali u fil-partit tiegħi aħna prezentajna mistoqsija orali proposta riżoluzzjoni li tħares lejn il-futur. Futur, Futur Eh, msejjes fuq bażi ġodda li jipprova jindirizza nuqqasijiet li kien hemm sissa u li jilħaq u jkun ta' benefiċċji ta' partijiet kollha interessati. Grazzi. Vielen Dank, Frau Kollegin Fraga Esteves. Es folgt Frau Kollegin. Grazie ħafna, kollega Fraga Esteves. il kellem limis l'onorevoli il-signora Damanaki al 5 minuti. Grazie, President. Membri onorevoli, nilqa din l-opportunità biex naqsammakom l-evalwazzjoni tiegħi fil rigward is-sitwazzjoni kurrenti u l-opinjonijiet tiegħi għal futur tal-ftejmit ta' subija dwar is-sajt mal-Marok. Biex nibda l-ewwel net bil-protokoll. Aħna ħna ddeċidu issa jekk se jekk nistgħux nikkonkludu jew le dan il-protokoll Il-Kumitat Awlini għadda rekomendazzjoni pozittiva, iżda naf li bosta minnkom mintomx konvinti u għalhekk nixtieq nispjega il-pożizzjoni tal-Kummissjoni. Palma tafu, dan il-protokoll ta' sena u protokoll temporanju ġi miftijem mal-Marok fi frar din is-sena. Eżatt qabel dak li skada qabel. U jiena konvinta li din id-deċiżjoni kienet waħda tajba anke issa nemmen li ħadna deċiżjoni l-aktar tajba. Għala, għaliex il-protokoll temporanju provdinna bil-ħin biex ikun nistaw nindirizzaw l-aspetti legali u politiċi li huma marbuta mas sajt f'tibra territorjali tal-Sahara tal-Ponent. Aħna susna wara l-Marok biex ituna tarif meħtieġ iżda l-popolazzjoni xorta waħda seta tagħmel benefiċċju mill-popolazzjoni ma tagħmilx benefiċċju mill-isfruttar ta' dawn l-ibħra territorjali hekk kif hemm fil-liġi internazzjonali. Dan tal-frott għaliex għall-ewwel darba l-protokoll kurrenti qiegħed jinkludi rekwiżit formali għal Marok biex jagħmlu rapportaġġ tal-benefiċċji fid-distribuzzjoni ġeografika tagħhom u bekk jistabilixxi preċedent importanti għal kwalinkwa protokoll futur. Fir rigward l-aspetti ekonomiċi u ambientali il-mandat li kun hemm estensjoni l protokoll ta' qabel ma tantx tagħna lok fejn nimirħu għal manuvra fl-aħħar round ta' negozjati. Fi kliem ieħor aħna ma tantx kellna il-possibilità li nippruvaw niksbu ftehim aħjar għall aspetti ekoloġiċi u, u ekonomiċi. Iżda waċar li kwalinkwa negozjati fil-ġejjeni jridu jaslu għal patt taħjar. Wara kollox, dan il-protokoll temporanju għamela possibbli biex l-attivitajiet tas-sajt ikomplu mingħajr ebda interruzzjoni. U jiena naf li ħafna minnkom mintomx konvinti dwar dan iżda nixtieq biss infakkarkom li din hija importanti ħafna għal mijiet ta' flotot tas-sajt li qed jistaqdu hawnhekk u dawn ħafna drabi jkunu bastimenti ta' daqs żgħir. Għabbażi ta' deċiżjoni li ttieħdet mill-Kunsill f'Lulju l protokoll li sewa implementat provizorjament u fadal biss inqas minn tliet xhur għall-iskadenza tiegħu nar fi frar fit-tmim ta' frar is-sena d-dieħla. Għalek nista nifhem li r-rapporter is sur is Sinjura Fraga u oħrajn u bosta minnkom mintomx kuntenti li iżda l-parlament jista' jitkellem biss issa. Iżda minna ħatana mhix ħtija tagħna, aħna minna dak kollu possibbli biex nħaffu l-proċess. U jiena xorta waħda kuntenta li l-Parlament xtaq din il-votazzjoni fil-plenarja bla ebda dowmin. U nista' nserħilkom raskom li r-riżultat aħari ta' din il-votazzjoni hija ta' importanza kbira għalina. Immorru kif imorru l-affarijiet aħna nirrispettaw il-vot tal-Parlament u din hija xi ħaġa li nixtieq niċċara magħkom. Il-vot tagħkom nhar l-erba ser jiġi rispettat minn għandha minn għandna. U nixtieq inserħilkom raskom li aħna nieħdu bis-serjetà ir-rekomendazzjoni tar-rapport tas Sur Haglund kif ukoll il-kwistjonijiet li qajjem anke fir-rigward il-kwistjonijiet li tqajmu fil-mozzjoni riżoluzzjoni li waslet illum. U għalhekk f'każ ta' ftehim ġdid irridu ntejbu aħjar it-test fir rigward l-aspetti ambientali, ekonomiċi, legali u politiċi. U għalhekk nixtieq ngħid kentejn issa fuq l-iżviluppi reċenti fil marok u fuq il-relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u l marok U f'dan l-isfond mbagħad ħajwassal biex id-deċiżjoni tagħkom tiħduwa skont dan l-isfond. Id-deċiżjonijiet li affettwaw il-Mediterran, n-nofsinhar tal-Mediterran u pajjiżi lilin laqtu l-Marokku kollu. għalek xinija l-evalwazzjoni tal-Kummissjoni? l kummissjoni taħseb li fil-Marok l-autoritajiet nidow proċess importanti ta' riformi bl-elaborazzjoni ta' kostituzzjoni ġdida biex ikun hemm aktar responsabilità demokratika u rispett ta' drittijiet tal-bniedem kif ukoll il-żamma b'suċċess ta' elezzjonijiet parlamentari li waslu għal seta' ġodda fil-poter fil-pajjiż. L-Unjoni Ewropea fil-livelli kollha laqat dawn it-tibdiliet fil-pajjiż tal-Marok U din il-Kamra talbet ukoll biex l-Unjoni Ewropea tappoġġa l-proċess ta' riformi demokratiċi fil-Marokk. F'dan il-qafas dan irridu nżommuh u dimajnejna meta nieħdu deċiżjonijiet. Palma għedt, fil-Kumitat tas-Sajt ix-xahar li għadda l-Kummissjoni qiegħda fil-proċess ta' tħejjija għal proposta tal-Kunsill lil kunsill għal negozjat ġdid. Aħna sibna li ħanistennew l-ewwel għal vot tagħkom nhar l-erba' iżda mbagħad fimna li jkun tard wisq biex ikun hemm it-ħejja tagħna u tard wis biex intom tivvutaw fuq sustanza. U għalhekk aħna diġà ħdimna ħadna din l-inizjattiva sabiex nkunu lesti f'każ li din il-Kamra tina nhar l-erba l-approvazzjoni u sinjali pożittivi biex nimxu l-qoddim. Għamilna tħejjiet minna ħatana u jekk intom tapprovaw għal dan il-protokoll temporanju u mbagħad nistgħu nimxu l-qoddim. X'inhu huma l-parametri ewlenin għal dan il-patt taħjar mal-Marok li għandna nimmiraw għalih? L-ewwel net fuq il-profitt ekonomiku. Ovvjament qed nippruvaw niksbu valur għal flusna huwa xaġa imperattiva li dan il-protokoll għandu jiżgura uh, użu aħjar tal-possibilitajiet tas-sajt disponibbli u kif ukoll fuq stampa ġenerali tina allokazzjoni finanzjarja li ovvjament irrifletti il-valur fuq is-suq palma qed jitolbu ħafna kumitati ta' din il-Kamra. It-tieni net fuq l-sostenibilità ambientali dan ifisser li ħan iddefinixxu l-possibilitajiet tas-sajt ibbażati fuq l-pariri xjentifiċi l-aqwa li huma disponibbli u anki fuq ir-rigward il-sajt eċċessiv u stoks ta' sajt eċċessiv. Fir-rigward il-libra ta' Sahara tal-Ponent aħna ħan rispettaw bisħiħ il-liġi internazzjonali. Hemm numru ta' għażliet kif nistgħu niksbu dan il-an u aħna qegħdin naħdmu fuq l-għażliet kollha. Li kieku kellna nsegu l-għażla li ninkludu l-ibħra ta' Sahara tal-Ponent imbagħad nkunu rridu nuru permezz ta' rapportaċ rigorus u stret li hemm benefiċċji ekonomiċi għal reġuni u għal popolazzjonijiet lokali konċernati. U dan ovvjament ikun kundizzjoni għal protokoll ġdid. Fuq dawn il-kwistjonijiet kollha ħan nixtarru fuq il-konklużjonijiet ta' implementazzjoni tal-protokoll korrenti kif ukoll mid-dibattiti f'din il-Kamra. Il-Kumitat tas sajt ix-xar li għadda rekmanda li l-Parlament jagħti approvazzjoni għal konklużjoni tal-protokoll jekk ikun segwit minn din il-Kamra mbagħad aħna nkunu lesti biex nimxu l-qudiem lejn protokoll aħjar għal dan il-ftehim. Grazzi President. Vielen Dank, Frau Kommissarin Damanaki. Es folgt Frau Kollegin. Grazie, Kommissarju. Il-kellima li miss hija Signora Loven fisem il-Kumitat Dev. President, Kommissarju, kollegi, fin-nofs ta' Sahara man marok bniet ħajt eh, ta' 2700 km, l-ikbar ħajt minn meta mqabbel ma dak ta' Ċina li huwa Ħafna maqassa u ħafna mini tal-art u dawn qed jitrasportaw riżorsi ehm, tal-fosfat lejn il-pajjiż. Kien hemm attakk bil-bombi, attakk li ġi ehm, ġi stabilit u kien attakk kontra liġi penali u dan rridu nżommu f'moħħna u għalhekk rridu ngħidu li l-ibħra f'dan il-postijiet huwa illegali u dan ġi stabilit mill-servizzi legali ta' din il-Kamra li tmur kontra l-opinjoni ta' qabel tal-Kummissjoni fejn stajna nistabilixxu żewġ affarijiet li jekk l-Unjoni Ewropea kienx tassota minn sajt fis-Saħara tal-Punent u jekk le kienx hemm jekk kienx hemm il-ħlas ekonomiku għal benefiċċju tal-popolazzjoni lokali u bl-approvazzjoni ta' dak in-nies ta' territorju. M'hemmx tweġibiet għal dawn iż-żewġ kwistjonijiet. 74% tal-kapaċità tal-flotta tas-sajt ta' opera f'dan il territorju u l-nies ta' din ir-reġun ma ġewx ikkonsultati fuq din il-kwistjoni. Kollegi, jiena rajt it tweġib għal dawn iż-żewġ mistoqsijiet li tat il-Marok lill-Kummissjoni sena ilu u kien ċar 100% li l-Marok ma kienu ser jarfu ser jirrikonoxxu li hemm tassow Sahara tal-Ponent, laqas biss isemmu Sahara tal-Ponent u tamela ċara li l-Marok ma teħtieġ dan il-ftejm għanda flotta domestika ikbar minn dik ta' Spanja u għandhom lan fil-politika nazzjonali tas sajt li jitriplikaw il-tħul fil-GMP biex bekk ikun hemm il-konsum akbar tal-ħut. Fl-1999 il-Marok marru kontra l-ftejm dwar is-sajt għal dawk ir-raġunijiet anke minħabba s sajt eċessiv sajt zejjed fl-Unjoni Ewropea li għadu t-seħ u għacċar li l marokk kol ma jridu għalli li jżommu l-ftehim ta' sħubija dwar is-sajt mal-Unjoni Ewropea raġuni waħda biss biex ikun hemm l-leġittimizzazzjoni tal-okkupazzjoni territorjali tas sahara tal-Ponent. Tkun ħasra l dan il-Parlament u għall-Unjoni Ewropea kollha kemmi jekk aħna bħala dawk li nħarsu drittijiet u l-valuri tal-drittijiet tal-bniedem u tal-istat ta' dritt u ta' demokrazija li jekk napprovaw dan il ftejn ta' subija dwar is-sajt. Grazzi. Vielen Dank, Frau Kollegin Löwin. Es folgt Herr Kollege Alfonsi für den Haus. Grazie, signora Löwin. Issa l-onorevoli Alfonsi fissem il-Komitat tal-Budget. Grazie. Il-Komitat tal-Budget jishtiq li il-Parlament imur kontra l-protokoll bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju tal-Marok. Dan ma jistax ukollu effett fil-fatt għaliex dan ftehim ħaj skadi fi żmien ftit xhur u għalhekk il-Kumitat tal baġit għalhekk mar kontra l-proposta li tħassar eh, titlu baġitarju għas-sena id-dieħla. Iżda din l-opinjoni negattiva xtaqna niedu messaġġ għaliex għandu effett negattiv fuq situazzjoni ambientali tal-pajis għaliex parti kbira tal-żoni tas sajt sajt zejjed fihom u anke minħabba l-fatt ta' situazzjoni li hemm fis-Sahara tal-Punent li huwa blokkat mill-Gvern tal-Marok. Jekk il-Parlament segwi l-opinjoni tal-Kumitat tal-Baġit dan ikun messaġġ għall-Kummissjoni. Għal ftejmiet fil-futur li rridu jiġu negozjati għaliex il-frontieri ma' nofsinhar tal-Mediterran qed jimxu lejn ir-riformi speċjalment fid-dawl tal-popolazzjoni Saharawi. Grazzi. Vielen Dank, Herr Kollege Alfonsi. Es folgen nun die Reden. Grazie ħafna, Sir Alfonsi. Is-Sur Kadeċ gruppi sa' żewġ minuti. President, Komissarju, Sinjuri. Forsi ħanibda nitkellem l-ewwel fuq l-interim protokoll bħala shadow rapporter grupp tiegħi jixtieq jgħaddi messaġġ lir rapporter Dwar il-fondi tal-affarijiet marittimi u s-sajt jiena il-shadow rapporter tas sur alumni u għalhekk nixtieq li jkollna forsi diskussjoni aqwa milli kellna f'dan dan ir-rapport bħalma ġara qabel nixtieq infakkarkom illi għajna importanti ħafna dawn il-punti ta' dan id-dossier ftehima twal li għanna bejn l-Unjoni Ewropea u l-Marok. Issa qegħdin jiġu proposti li jkun hemm estensjoni ta' sena il-ftejm jalaq fis-27 ta' frar jisu minna u xar ieħor. Bħalissa l-Unjoni Ewropea tista' tagħmel attività tas-sajt anki filmijiet Marokkini u bekk ngħin ukoll il-poplu Marokkin. Nixtieq jiena illi Nivvotaw favur għaliex iwassal għal żewġ benefiċċji l għonet il-ftejim iwit titri għal ftejim u f'tevit ġodda bi kriterji ġodda u jekk aħna nivvotaw kontra kun għadin nagħtu sinjal negattiv għal dan ir-reġjun li bħalissa dej minn tiġdid demokratiku il-Marok huwa wieħed mill-imsieħba tal-Unjoni Ewropea u għalhekk l-appoġġ tagħna għandu jmur mill em minn sempliciment ehm, stqarrijiet u dikjarazzjonijiet. Aħna qegħdin għal għalhekk messaġġ qawwi l kummissjoni favur ftehim li jkun tajjeb għall unjoni Ewropea u Marok u l-Unjoni Ewropea tkun tista' timassimizza wkoll l-attivitajiet tas-sajt tagħha imma bekk ifisser li eh, nivutaw favur il-ftehim. Grazzi ħafna sur kadek. Is-Sinjura Rodus. Grazzi President, Kummissarju, kollegi. Il-ftehim tas-sajt bejn l-Unjoni Ewropea u l-Marok innu inna ħabbatna dal-aħħar sena u din jahed malħat ibqaddej ħatibqa' għaddejja wara l-votazzjoni ta' għada dan il-ftehim sar xi ħaġa biex ngħidlek, il-Parlament kollu qiegħed jiddiskuti dan il-ftehim fih dan il-gruppi kien hemm diskussjonijiet interni dwaru. Dan huwa ftehim tas-sajt u għalhekk jirrikjedi ċertu analiżi. L-analiżi tal-Kumitat tas-sajt huwa illi dan mhuwiex tejjim ekoloġikament sostenibbli għax wassal għal sajt Zejjed, din hija xi ħaġa li forsi insejnija fid-diskussjoni riċenti li kellna ma huwa kruċjali meta wieħed qis l-istat ħażin li jinsabu fihom l-ibħra ta' madwar id-dinja, l-Unjoni Ewropea m'għandix tisfrutta l-ilmijiet tagħha u laqqas dawk ta' ħaddieħor, anki ekonomikament huwa ftehim ħażin dan dan ma jigwadanja ħadd minnu hemm ukoll il-kwistjoni mbagħad tas-Sahara tal-Punent. Naħseb li l naqblu hawnhekk li kwalunkwe tip ta' qbil irrid ikun dejjem f'konformità mal liġi internazzjonali. Imma danna mhux il-każ bil-protokoll li ħanivvotaw fuq u għalhekk ma s-sax nivvotaw favur għadin jgħidulna li fil-futur kollox ħajkun aħjar. Nittama jien u l-mozzjoni ta' rizoluzzjoni tagħna qiegħda hemmhekk bl-intenzjoni li ten il-Kunsill u l-Kummissjoni fin-negozjati tagħhom mal marok L-unika raġuni illi nistgħu Nista' twassalna li nivutaw favur dan il-protokoll huwa illi wasal biex jiskadi u l-Kummissjoni talbitna bitna biex ma nħarbtux l-mijiet għal round limits ta' negozjati. Nittama li talbit kollha tagħna f'xi mod isibu ruħan fil-protokoll il-ġdid għax dana mhix ħaġa li sempliċement nixtiequ imma rridu bis-saħħa. Grazzi ħafna Sinjura Rodus, issa Sur Davis għal minuta u nofs. Mux tabxejn li uħut minna rabjati ħafna bil-ftejm eżistenti tista' tħares lejn l evalvazzjoni ta' impatt biex tara kemm hemm nuqqasijiet fih dan. L-istudju jagħmel ċara li dan huwa l-inqas ftehim ta' sajt bilaterali ta' suċċess ġifiri mill-qbil kollha ftehim kollha li għamlet l-Unjoni Ewropea. Il-ċittadini tagħna qegħdin iħadsu 36 miljun euro fis-sena għal xiex għal xejn għax il-ħut li nħabdu laqas biex jidħol fl-Unjoni Ewropea jmur l-Afrika jew nkella fis-swieq Asjatiċi. Eh, madwar 80 eh, bastiment fil-flotta u dan għedin neħalsu biss 0 miljon euro dan huwa sussidju ta' eh, daqs enormi. Fil-fatt minn daħħar żek kwistjoni ta' sostenibilità għandna nirrikonoxxu li dawn is-sajjidu qegħdin jistadu filmijiet illi tiġa qegħdin jiġu sfruttati bizzejiet u għalhekk dana kollu jmur kontra l-aspett ta' sostenibilità. Aħna ma nġdu bil li ħatamel l-almu taħħa biex negozja ftejim ġdid li jilħaq il-kriterji ta' sostenibilità u rekwiżiti soċjali li għandna fid-dikjerazzjoni. Tista' wkoll ikolla tbissima fuq fomma għaliex mhix responsabbli biex tinnegozja da ma kienx responsabbli minn darftejn tassew eh, ħażin li għandna bħalissa. Grazzi ħafna Sur Davis. Issa is-Sur Rome Verweda, għal-minu ta' nofs grazzi ħafna ovvjament kontra mux biss tal-estenzjer ta' ftejn prezenti, manki ftejn ġdid ta' raġunijiet li ġassemmew. Tlet raġunijiet, raġunijiet legali, ekonomiċi u ekoloġiċi. Il-kwistjoni hija waħda sempliċi, il-Marok qiegħed jinnegozja permezz ta' ċertu stokijiet tal-ħut u riżorsi li mhumiex tiegħu issa żewġ għażliet hawnhekk jew neskludu il- l-ilmijiet ta' Sahara u Sissa jew li ħaġa li ma sarit Sissa jew nkella naċċertaw illi jkun hemm benefiċċji mhux tal-popolazzjoni lokali ma jirriflettu wkoll ix xewqa tal-popolazzjoni lokali u Sinjura Kommissarju xewqa tagħhom daw in-nies qatt ma ħadd tieħdu konsiderazzjoni bħala ftehim dan huwa diżastru għaliex fl-ebda każ ma wassal għal ċertu benefiċċju u apparti minn hekk hija tiberqa ir-riżorsi illi għandna. Aħna suppost il-ftehim li nilħu ma' pajizi oħra jridu jirrispettaw ċertu limiti massimi. Imma fil-kas tal-ilmijiet marokkini, mux tal-lijak tal-li għedin naqbżuwam u tal-li għedin nistadu iż-żejjed dawk l stoks u provisti tal ħut li tiġa din sfruttati biż-żejjed u għalek hemm ħafna raġunijiet għalfejn votaw kontra l-estenzjoni u kontra ftehim ġdida raġunijiet legali, ekonomiċi u ekoloġiċi. U dan il-parlament mandu xieċedi taħt il-pressjoni l-azzjoni tal-gvern Marokkin u jaġixxi b'mod responsabbli u iżomm il-kredibilità tiegħu. Grazzi. Vielen Dank, Herr Kollege Rome. Grazzi ħafna, kollega Rome Varweda. Issa żewġ minuti u nofs, is-Sur Ferreira. Sur President, Njura Kommissarju, bil-proposta ta' estensjoni il-Kommissjoni qed tkompli għaddejja bil-kontradizzjonijiet tagħha. Il-Kummissjoni ħalset għal konsulenti esterni sabiex iħarsu lejn dal-erba' snin li għaddew minn dal-ftehim dil-valutazzjoni hija waħda negattiva u anke mill-lat ekonomiku nżommu f'moħħna l-utilità tal-ftehim għal flotti tal-istati membri u anke mill-lat ekoloġiku jekk nżommu f'moħħna il-rizorsi u l-provvisti skarsi li jem fil-pra u anke mill-lat tal-settur tas-sajt Marokkin dan din l-evalwazzjoni hija negattiva. Il-Kummissjoni xorta qed tgħid li dan ir-rapport ma jressaqx u ma jirriflettix il-pożizzjoni tal-Kummissjoni imma din l-analiżi tagħti ċerta data illi qiegħda twaqqa l-argument. Aħna suppost għandu jkollna ftejim tajjeb, mhux ftejim illegali kif għandna issa, anke fid-dawl tal-drittijiet u liġijiet internazzjonali il daftajim mal-Marok Mhuwiex legali, anke sa mill-75 kienu għalulna illi dan il-ftejim mhuwiex tajjeb imur kontra ir-riżoluzzjoni tal-ġnus maquda speċjalment tal-2009 kontra l-attivitajiet ekonomiċi u oħrajn li affettwaw l-popolazzjoni indiġena. Il-vuċi u x-xewqat tal-popolazzjoni tal-Marok ġiet injorata ħadd ma semaħħom u Sinjura Kommissarju dan jfisser il qegħdin immorru kontra il-liġijiet internazzjonali u mhux biss nisimgħu il-Gvern Marokkin li qed li dan huwa ta' benefiċċju għal Sahara mhux minnu irridu naraw il-, -il Aħna minkejja l-limitajiet li hemm f'dan il-ftehim appoġġajna wħud minnhom imma jridu naraw l-affarijiet kif inhuma u mhux aħna nkomplu nappoġġaw l-isfruttament tal-provvisti tal-ħut għaliex sfortunatament l-Unjoni Ewropea issa saret kompliċi hawnhekk u għalhekk hemm bżonn illi darba l-dejjem inneħħu dan il-tip ta' ftejn u nibdew b'xi ħaġa ġdida, xi ħaġa pożittiva, jekk iridu nagħmlu xi ħaġa, grazzi ħafna sur Ferreira naddu issa assur Anju. Il-Marokk ilu jokkupa l-Sahara tal-Ponenza mis-sebajnijiet u jekk ikollna dan il-ftehim, jekk nibqgħu għaddejjin aħna ħankunu fil-ksur ta' liġijiet internazzjonali inti ta' fejra nafa kulħadd jaf anki servizzi legali ta' Parlament jafuhom dal-affarijiet is-servizz ħajmorru 36 miljon euro kull sena lill Marok Dana bimur biex ikomplu jisfruttaw il provvisti tal-ħut. Il-popolazzjoni ta' saħar tal-ponent mux bil-fors ħat beneficju minn da kollu, imma minn da kollu l-Kommissjoni ma jimporta xejn u trid iftajim. Issa, aħna rridu naċċertaw li il-popli tal-indiġeni tal-post jibbenefikaw. Jiena tassew imbellaħ illi il-grupp politiku tal-Libdems qed jipprova irazzan dan id-diskussjoni u jipprova jilħaq ftehim mal-kemm jista' jkun din il-kwistjoni kollha turi kemm fil-fatt l-Unjoni Ewropea ma ħiex mid-demokrazija drittijiet tal-bniedem madwar id-dinja. Vielen Dank, Herr Kollege. Agnew. Grazie, Sir Agnew. Sir Davis għandu mistoqsija. Thank you, President. Grazzi, President. Xtaqt nistaqsi li l-membru onorevoli xinu l-evidenza tijaw li l-bdems taħt it-mexxija ta' Karl Haglund, rapporter, qed jipprova jikkanċella dan id-dibattitu ma naħsibx li huwa minnu. President, billi nista' nifhem il-koordinaturi xtaqgħu li imma jkunx hemm votazzjoni marru direttament għand il-President u jiena ma tantx din li hija demokratika dil ħaġa. Grazzi ħafna. Suregni. Mela, bekk issa għalaqna id-diskorsi fissem il-gruppi politiċi u naddu għas-Sinjura Patraw Neves għal żewġ minuti. Signor President. Sur President, Sur Kommissarju, id-dimensjoni esterna ta' dan il-ftehim ma' pajjiżi terzi huma punt importanti ħafna għal politika ta' sajt tagħna U dan għal qed isir issa mal-Marok fi żmien politiku importanti ma jdux nalqu l-bibin tagħna fil-fatt dan għal-frejmiet ta' kooperazzjoni jagħtu lil flotta komunitarja. Aċċess għal il-miet illi minn dejjem kienu tradizzjonalment aċċessibbli għalina u bekk nistgħu niggarantixxu wkoll ġestjoni aħjar tas-sajt. Importanti wkoll li tuna rwol fil-ekonomija ta' pajjiżi terzi u l-iżvilupp soċjali tagħhom. L-Unjoni Ewropea u l-azzjonijiet tagħha jridu jkunu koerenti mal impegni impenji internazzjonali tagħha bħal pereżempju konservazzjoni u s sostenabilità tal-riżorsi marittimi. Dan il mal-Marok irid fuq kollox jimxi fuq lejn sostenibilità ta' rizorsi u provvisti ta' sajt u rridu niggarantixxu il rizorsi u e, naqsu il-dannu li jistaw jagħmlu l-bastimenti Ewropej fibħra ta' pajjiżi terzi ftehim ġdid bejn l-Unjoni Ewropea u l-Marok irid ikollu bażi xjentifika ta' kredibilità u jrid ukoll kun akkumpanjat minn kontroll tal-applikazzjoni dejjem nissalvagwardjaw l-interessi tal-flotta komunitarja u tal-popli lokali li għandhom jibbenefikaw ukoll minn dan il-ftehim mod ġenerali jiddispjaċini li l-Unjoni Ewropea. Ma ir-rispettaċ anzi l-Unjoni Ewropea rispettat dan ir-riżorsi tal-ħut imma flotta toħra ma jagħmluhx l-istess ħaġa. Grazzi ħafna. Sinjura Patraw Neves, naddu Sinjura Mela. Grazzi tas. Dan huwa riżultat ħażin ħafna, estensjoni li ma toġobni xejna. Dan huma il-klim ewlieni ta' din id-diskussjoni il-kommissarju iktar mill-kommissjoni fil-fatt illi il-negozjat dan il ftajim titlobna biex napprovaw, ħahna irridu inwarbu eh, din il-fazi, nħarsu lejn il-futur, naraw se jiġri fis-snin li ġejjin. Jiena minna ħatijaj ma nafxek jaqbilx il-dawk li li nis pali ilna favur din il-kawza ħafna snin jaqbilni xilli innaħu kull tip ta' mal-Marok. Ma nafx jekk b'xi mod għas ta' mu u se jsolvi il-problemi ta' dawn is-snin li għaddew, jiena naqbel ma' dak il qalet il-kollega Lovin joġobni dak il-li smajt imma mux aħna illi ħajna xilna nsibu soluzzjoni fejn il-ġus maqdilom għal 30 sena jippruvaw nsibu soluzzjoni tal-problema mux għatjirna xilom jisibu soluzzjoni ta' dawn il-kwistjoni ta' dawn l-affarijiet kollha li huma ta' natura umanitarja lek iva irridu dan il ftejm iva jridu l-estenzjoni tiegħu għaliex dan jagħti s-saħħa lil kummissjoni sabiex tkun tista' titratta l-affarijiet mod iktar sodi iktar stretti naċċertaw dal-ftehim jindirizza il-ħtiġijiet tagħhom u dan huwa wkoll lat tal-politika esterna tagħna u anki il-Baronessa Eshtin għandha tiġi tokkupa u toħsib il-kwistjoni tas-sarawi. Grazzi. Grazzi ħafna il-kollega Milana. U issa għandna l-kellim li jmiss is-sur Weigel. Jiena l-biraħ ġejt minn Tindufa u rajt il-vantaġġi bajnejja illi iċ-ċittadini tas-Sahara tal-Ponent ħadu mill-politika tagħna u minn dak kollha li qegħdin jgħidu li dawn ħajkunu f'temit illi ħajbenefikaw minnhom din il-popolazzjoni. Jiena qed Nitlobkom biex ma taċċettawx dan il-ftejim jekk joġobkom għal raġunijiet politiċi, etiċi u legali. Dan mhuwiex ftejim ta' politika komuni tas sajt, dan huwa ftejim illi il-ġustizzja u l-standards legali ħajnqabdu f'dawn il-nases tas-sajt. Dan u l-ftejm nasa tas-sajt ma nistawx nitrattaw dan il-ftejm bħal kwalunkwe ftejim ieħor din hija deċiżjoni politika u mhux deċiżjoni tas-sajt m'għandniex nivvutaw favur. Fin Dank Herr kollegi Weigel, es folgt jetzt für eine Minute Herr Kollege Tavares. Qed tassir Sur Weigel nagħti l-kelma Sur Tavares. Eżis kollegi, aħna ser nivvutaw fuq ftehim għaliex dan il-ftehim fil-fatt ser jgħat fil-fat fuq territorju illegalment okkupat kif diġaġi dakjarat fil-fat mil ġnus ma'uda, għalek għan nek muxet nitkellem fuq is-sorsi naturali tal-Marok, dan mhux l-unika uġġett ta' dan il-ftehim. Hawnhekk aħna qed nitkellmu fuq kwistjoni li tinsaf fuq fidejn popolazzjoni li mhix autonoma. Issa, il-kata immortal vant bħal fil-kwestjoni tal-Indonezja hija waħed mill rizorsi li fil-fatt l-Awstralja qed tuża dan it-territorju tas-sajt li mhumiex mhuwiex fidejn il timur tal-Vant u għalhekk aħna qegħdin ninalqu ninqabdu fiftejn li mhux korrett. Ma jistax ikun ftejn fuq riżorsi naturali li ma jinsabux fidejn il-popolazzjoni Eh, li jasit tagħhom. Grazzi tassew li sur Tavares. Grazzi. President, Sir Kommissarju, ovvju li għaw xaħġa sema tal luf Deċembru għadin niddiskutu ehm, estensjoni ta' ftehim illi jispiċċa xarajn oħra. Dan huwa ħaġa importanti għall-Unjoni Ewropea, speċjalment għall Spanja dan huwa ftehim illi ma nistax nużawh bħala rivendikazzjoni jew jisu xi ħaġa eh, illi ta' parsim xi tajba nafu li kien hemm nuqqasijiet fih maħna dejjem iddefendejna il-pajjiżi terzi l-interessi tagħhom speċjalment il-pajjiżi terzi li huma viċini tagħna bħal Marokk. Aħna nixtiequ li nirratifikaw din eh, l-estensjoni imma fl-istess ħin imbagħad ninnegozjaw ftejim ġdid illi kun aqwa minnu u illi kun ta' benefiċċju kemm għalina u kemm għal Marok. Aħna rridu li jkun hemm ftehim vijabbli ekonomikament jiggarantixxi sostenibilità, iħares ir-riżorsi marittimi u jkun pożittivi għall-ekonomija kemm tal-naħa u kemm ta' oħra. Aħna naħsbu illi ftehim tagħna jridu jkunu jirrispettaw il-ġid internazzjonali u hekk jiena naħseb illi anki fil-qasam tal-agrikoltura għandu jkollna ftejn ta' dan it-tip u nappoġġaħ ukoll fil-qasam tas-sajt. Aħna irridu illi ċ ċittadini illi ftej il-ftejmiet li ċittadini tagħna jistħoq ilhom. Irrid ikun hemm għalhekk mandat lill kummissjoni biex tagħmel negozjati u tagħmel negozjati tajbin b'trasparenza għaliex in-negozjati ħażin waslu għal konsegwenzi ħażini ħażina. Għandna ħafna eżempji ta' dan it-tip, grazzi. Herr Kollege Mato Sie eine Zwischenfrage von Herrn Kollegen Hartung? inti tista' taċċetta mistoqsija Mr. Hartel? Iva, nixtieq nsaqs il kollega tiegħi? Min ser japprofitta l-aktar li istati Membri tal-Unjoni Ewropea jew l-Spanja biss? Bitte. Fi kwalunkwa kas naħseb illi meta jibbenefika stat membru wieħed jibbenefikaw l-istati membri kollha minnu. Vielen Dank, Herr Kollege Mato Adrover. Es folgt nun Frau Kollegin. Grazie tassew. Il-kellim li mis u għassur Andrej Barja għannu ta' nofs. Signori, aħna mill grupp Soċjalista nasbu l-importanti napprovaw din l-estenzjoni għaliex ħatkun il-bazi għal-fejm ġdid sal-tmim dan il-ftejn baqa biss xarejn u għalhekk importanti li nħarsu lejn l-aspetti negattivi wkoll li kien hemm il lat ekonomiku xorta waħda jdu eh, nix nistottovalutaw l-importanza ta' dan il-ftejn ma naħdax il-pajjiż membru u dem ħabba l-mistoqsija li kellna milux. Ħdax il-Stat Membru tal-Unjoni Ewropea għati jibbenefikaw minn dan il-ftejn u zdidu eh, l-impjiegi mis-saħħa tiegħu u elluf mill-Marok sal-Sahara ta' impjiegi. Għalhekk wa patt importanti ħafna. Tkellimna wkoll dwar ir-rapport espost aħna irridu li determinaw il-kapacità tas sajt għaliex l-Unjoni Ewropea skont dan il-ftehim tista' tbiss l-10 fil-mija milli kem u għandu impatt enormi skont dan ir-rapport, għalhekk hemm bżonn ta' ftehim ġdid, Sinjura Kommissarju, ftehim aħjar, ftehim taħt it-Trattat ta' Lisbona, ftehim kif qed inti li jkollu aktar rekwiżiti, jkun hemm rapport dettaljat u naraw eżattament min qed jibbenefika. Dejjem kollox fiħdan il-liġijiet internazzjonali apparti minn hekk dan ir-rapport dan in-negozjati għan jibbenefikaw iż-żewġ naħat Il-sejm bejn l-Unjoni Ewropea u l-Marok ħaj wassal għal beneficju għal u solidarieta għal settur strateġiku u l-Unjoni Ewropea ma tistax ta' għalura importanti li nestendu dan il-ftejim. Grazzi. Vielen Dank, Frau Kollegin Andres Barea, zum Abschluss der... Grazie tassew, l-Sur Andres Barea. Issa l-kellim, l-ħar kellim fuq l ta' Sur Bermena. Fissem il-kollega tiegħi minħabba l-fat li waslet ħatasal tard bil-plan taħa il-kunsil qabel li dan l-ftejim huwa kontra il- mux legali. Pero jider li il-xewqa tal-popolazzjoni tal-Sahara tal-Punent Eh, jistaw jibbenefikaw minn dan il-ftejim, pero rħna rridu naplikaw dan il-ftejim tal-immot li il-bastimenti li tajru il-bandira Ewropea milli jisfruttaw il-territorju tal-Sahara tal-Ponent, pero ovvjament il-Parlament jista' ma jaċċettax dan. Sissa kienem liktar livell baxx f'dak li għandu x'jaqsam ma' sostenibilità ta' dan is-settur ta' dan it-territorju. Fin Dank, kollegi Berman. kollegi Berman. Grazzi ta' sew, tassew, Sur Berman. Sur Berman, kien fadalek ħafna ħin. Kiku inti maġġilġ daqsek, kien ikun ktepa l kulħadd biex kulħadd jifmek, anki kontajn daqsxejn l-interpreti. Importanti li inti eh, tibqa li tinftijem għal kulħadd u s-sur Bermin skużu ruħu speċjalment mal-interpreti. Also ich möchte es als einen Hinweis an alle Kollegen nutzen, äh, wenn Sie Texte Forsi il-kollegi koll għandhom jihdu nota ta' dan, meta intom qegħdin taqraw minn test, ippruvaw żommu f'moħħkom li intom eh, tistaw tinftehmu. Issa s-sur Nikolaxku taħt il-proċedura KHDI. Grazie tassew, su President. L-FBA tal-Marok mhux eżattament ftehim ta' sħubija. Minħabba l-fatt li jonqos mill-li konsiderazzjoni id-drittijiet tal-bnedmin u anki il-stoks tal-ħut importanti u koll li nitkelmu dwar il-pajizi tal-Bahar l-Iswed kif ukoll il-Mediterran, speċjalment minħabba l-fatt li hemm it-Turkija. Grazzi tassew. Is-Sinjura Raven. Grazzi tassew, Sur President. Jina ġeja mill-Awstrija, pajis magħluq, mhux imdawar bil-baħar. U nixtieq ngħid li l-ftehim ta' sajt mal-Unjoni Ewropea l-Unjoni Ewropea mal-Marok fil-fatt huwa importanti jina nħobb nistat u nosserva xinu jiġri, l-osservazzjoni ta' dan il-protokoll ikun qed joħno u jappermetti għatta inġustizzja aktar minn 36 miljun euro tiġi trasferiti mill-Unjoni Ewropea għal Marok għasajt l-industrija tas sajt tal-Marok, hawnhekk m'hawnx proporzjonalità, speċjalment meta nqisu x-xogħol li jista' jinħoloq fl-Unjoni Ewropea dan il-flus jista' joħloq aktar xogħol fih dan l-Unjoni Ewropea. Dak li qed jiġi assigurat u li il-territorju tas Sahara tal-Punent jingħataw garanziji ċari li l-ilmijiet tagħhom mhux ser jkunu mistada zzejiet. Grazzi tassew, Signora Hegner. Signora Sanchez Presedo taħt il-KGDI. Grazzi, dan il-fejm bħalissa jgħat fisseħ u automatikament suppost għandu jiġu estisek ma jkunx hemm oġġezzjoni mhux kwistjoni li għadin jiddiskuti għal kwistjoni ta' kompens. Imma, jina naħseb li issa l-parlament irid jagħti il- l-approvazzjoni tiegħu li nagħmlu f'konformità ma' Trattat ta' Lisbon jiena favur. Għaliex ovvjament ir-relazzjoni tagħna mal-Marokk ma nistgħux neskludu s sajt minnu u l-impatt illi kieku li jista' jkollhom kikun wafqu dawn it-tip ta' attivitajiet għaż-żewġ naħat ikunu enormi speċjalment tal-ħaddiema apparti minn hekk aħna nixtiequ li ngħaddu sinjal pożittiv lil Marok mhux negattiv u noħorġu biftehim ġdid li jkun ġust ikun bilanċat u jkun favur is-sajt sostenibbli u li iħares id-drittijiet taż-żewġ naħat. Grazzi. Vielen Dank, Herr Kollege Sanchez Presedo. Grazie tassew, il-Sur Sanchez Presedo. Għalhekk assa wasanna fit-tmiem taħt il-proċedura KGDI, mela nagħti l-kelma lill-Kummissarju Sinjora Damanaki fidejk. Grazzi tassil sur President. Jiena naħseb li obbligata li nofrilkom u natrikom xi kjarifika. L-ewwel net nixtieq nisħaq li l-Kummissjoni qiegħda hawnhekk biex tiddefendi l-interess tal-Unjoni Ewropea. Il-politika komuni tas-sajt hija dwar l-interessi Ewropej. Ġifir ma nistax naċċetta argumenti li jgħidu li meta għet jirreferi għal dan il-ftehim, stat membru jew ieħor biss qed jistadu hemmhekk, f'temi oħra ser jaslu fejn stati membri oħra ser ikunu din jistadu hawnhekk. U aħna nappermettu kol iċ-ċittadina kollha, aħna l-koll niklu u nikkunsmaw il-ħut, aħna l-ewwel konsumaturi fid-dinja u għalhekk rid ikollna relazzjonijiet tajbin mal-ċittadini kollha fiħdan il-Mediterran fuq smoħra ġifri jekk jaġobkom Nafu li aħna għaddejjin minn żminijiet diffiċli, sitwazzjonijiet diffiċli, però ta' bilħaq din in-narrattiva separatista ma tantxija tajba u pożittiva. Mela kjarifika iva l-Kummissjoni eh, tħares ħafna li l-interessi u l-drittijiet tal-bnedmin. Aħna mhux qed ngħidu li ma jinteressawnix dwar id-drittijiet tal-persuni fin-naħa tas-Sahara, u għalhekk aħna għaddejna minn protokoll inter, inter temporanju sabiex bekk aħna jkollna aktar informazzjoni u naraw eżattament huma x'ħajbefnifikaw minn dan il-ftejn jew miftemiet oħra. U għalhekk aħna ħriġna bi protokoll bil-miktub u għalhekk qed nippruvaw ninnegozjaw tejn ġdid taħt iċ-ċirkustanzi kollha li intom diġà innotajtu u dak li qed nippruvaw niksbu u nista' nassigurakom dwar dan u li aħna ser inkunu ċerti li jekk nasar ikollna ftehim ġdid bl-inklużjoni tas-Sahara tal-Punent f'dak il-każ aħna ser ikollna kundizzjoni ġifri li nkunu perswazi li l-popolazzjoni preżenti ser eh, taħsat il-frott ta' dan il-ftehim. Ġifri aħna nagħtu każ. Pero kieġabkom, miex ħaġa faċli solvi problema internazzjonali permess ta' dan il-ftehim u l-Kommissjoni mistax taċċetta din l-idea. Mela, ejja nkunu ċari dwar dan. Jina edha hawnhekk ser nispjegalkom kollox u jina edawn u ser najdilkom moċċar li l-Kummissjoni ser tirrispetta il-vot ta'kom. Iġifiri, nixtieq li kolli tweġiba ċara. Intom tridu ftejn ġdid jiena nista' nwedkom li iva ħanamel dak kollu li nista' sabiex aħna jkollna ftejim aħjar jekk aħna ser nimxu fuq dan il ftejm Mela ftejim aħjar jiġifieri profitt ekonomiku għal favur l-ambjent u f'konformità mal-liġi internazzjonali u ta' bilħaq di mhix ħaġa faċli, eh? Mhix faċli skem instema eh, instema hawnhekk, da' daqshekk faċli biex ikollna ftejim tajjeb għalli fissem il-liġi internazjonali. Għet xider li għawnek għawnek nistema u koll opinjoni differenti u jider li għaw foskom li huma kontra l-ftejim tas sajt mod ġenerali uħut oħra huma kontra dan il-ftajim ikun xikun. Pero aħna jrid ikollna linja ċara, ġifri dak li nista' ngħidilkom biex nagħlaq. Għalli xina diġaħat ħafna ħin u li l-Kummissjoni qiegħda tħejji diġa, aħna diġa qed inlestu mandat ta' negozjati għal ftajim li jmiss nista' nassigurakom li il-ftehim li jmiss ser ikun aħjar minn dak li kellna jekk aħna dejjem ħan naslu għal-negozjati, però jrid ikollna l-kunsens tal-Parlament. Għaliex jekk il-Parlament jgħid le f'dan il-ftehim aħna jista' ma jkollniex ftehim hija nkunu sinċiri hawnhekk. U tippruvawx eh, toqgħodu tiħbew wara subajna. U hawnhekk irid ikollna linja ċara. Mela, preferenza mal-passat iva nista' naqbel magħkom li l-ftehim li aħna kellna ma kinux eh, ta' profitt ekonomiku, ma kunux tajbin għall-ambjent u għalhekk aħna ser nibdluhom. Għalhekk ser nibdlu dan il-ftejm, għalhekk għandna din il-reforma u nittamaw li intom tappoġġjawna sabiex bekk aħna nkunu nistgħu nadu minn din ir-riforma u nirreferu għal kunsill u d deċizjoni tagħhom. Però rridu għandna bżonn dan il-ftejm, din hija l-opinjoni tiegħi, għandna bżonn li jkollna ftejm tajjeb. Pero jrid ikollna ftejm għax wara kollox inkella ser nispiċċaw iżonati minn daw l-partijiet kollha fid-dinja. Vielen Dank, Frau Kommissarin Damanaki, den guten Schluss. Grazie tassew, Kommissario Damanaki. Is-sur Hagland biex nalqu jekk jogħġbok ka żewġ minuti. Grazzi tassew, permettu li ngħid lill kummissarju li verament kuntenta u li aħna ovvjament nixtiequ li jkollna ftejn tajb aħra kollox aħna dak kollu nixtiequ. Però ma nistax naqbel mal-konklużjoni li rridu nivvotaw favur eh, ftejm li verament u ħażin sabiex intukom forsi possibilta għal ftejm tajjeb fil ġejn dan il-ħsib dan il-raġunament mux tajjeb. Aħna rridu nidu pożizzjoni fuq il-protokoll preżenti, aħna mhux qed nivutaw fuq ftejm tal-ġejjini ma fuq il-protokoll preżenti u l-protokoll prezenti u ħażin. Jiena nivvota fuq favur vot fuq favur protokoll tajjeb is-sena li ġejjek ikollna wieħed, però issa le. Ippermetti jirnajdlek ngħidlek li il-protokoll joħloq ix-xogħol jiġi sussidjat minn 45,000 euro. Din hija politika tajba, ekonomika, Permettini li u koll, 15% tal-appot settorjali tal-Marok tal-Marok ġi użat, ġifir il-bqija ma ġiġ użat, ġifir tajb li zom dan il-punt f'moħħok. Jiena kuntent ukoll dwar id-dibattitu li xed l-attenzjoni fuq il-futur, jiena wkoll nixtieq nagħmel dan. Is-sħubija tagħna mal-Marokki importanti għandna l-politika tal-ġirien li ġiet konkluża jnaħseb il-kols qarb moċċar li minkejja ċertu ilħna li wieħed jixtieq ftehim fil ġejjini ftehim tajjeb, jiena u ukoll il-Marok u anke smajt minnaħat tiegħek kummissarju, però tajb biex nieħdu. Tajb li nieħdu pożizzjoni eh, għal ftehim tajjeb fil-ġejjini, pero aħna hawnhekk qed nitkellmu sa fuq il-protokoll preżenti u l-rapport tiegħi jitkellem fuq il-protokoll prezenti. Jider ċar li hemm ħafna kollegi f'din il-kamra li l-arranġamenti preżenti huma problematiċi, però permetti li ngħidilkom li ħafna membri fil-Kunsil ma jaqblux huma kritiċi. Hemm il-Ġermanja, l-Awstrija, l-Iżvezja, il-Finlandiżi, iċ Ċipru. Jiġifieri hawnhekk għandna dibattitu ibes ukoll mal-Kunsill li mhuwiex unanimu. Jiena Nirringrazzja sur prezidentu u ħerqan li narax ħajġri minn din minn dan minn dan kollu, grazzi. Fin danka Haglund, sti Grazzi tassew sur Haglund. Għonek temmejna id-dibattitu il-votazzjoni ser issir nar il-ħamis f'11 nofs issa l-punt li misfuq l agenda għanna il rapport